dwar is-sitwazzjoni fl-Arabja Saudi u l-Iran. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq ngħid qabel ma nidħol fid-dettall ta' dan id-dibattitu ta' ġara fi Vienna s-sibt fejn urejna li s-sitxur wara li Eh, wasalna l-ftejim mal-Iran fuq il-programm nukleari l-Iran eh, eh, rispettat l-impenni tagħha verifikaw li qegħdin jirrispettaw l impenni tagħhom u aħna qegħdin komplu nikkoordinaw u s-suċċessu tiegħi koll għattul tal-ftejim li dak li huma ftehmu qed jagħmluh kulħadd li sitxurilu ilu ħafna kienu dawk fl-Ewropa u fil-reġun u fil-dinja li kienu qed juru eh, li l infutom xettiċi mm, meta dak li għandu xaqsam l-implementazzjoni għax huma qed jinvestu il-possibilità jew kienu qed jaħsbu li l-Iran ma tagħmilx segwitu eh, u ma tirrispettax il-ftehim b'realtajiet jien nixtieq ngħid li qabel kollox li evidentement huwa negozjat dwar nukleari dan huwa l-qalba tal tal eh, tħassib tagħna biex ma jkun hemmx proliferazzjoni u possibilment konflitt ukoll fir-raġun. Din għal huwa l-raġun li nistaw konna ċerta sodisfazzjoni. Ma hemm element ieħor li jistitina sensa ta' sodisfazzjon li huwa eh, urejna li l-multilateralizmu, diplomazija tista' jkollha eh, suċċess, mhux biss tista' eh, ikolla suċċess imma wkoll tista' tiffunzjona fir-realtà. Bil-prizminijiet diffiċli li qegħdin fih naħseb li hija ħaġa importanti ħafna. Naħseb li għandha x'taqsam ħafna ma elementi oħra, żewġ elementi li ta' u koll tu speranza biex ikun hemm eh, relazzjonijiet bejn l-Iran u l-pija ta' dinja u l-Ewropew. U biex aħna bħal Ewropej inkonna eh, kunu nistaw ningaġġaw magħna. Fl-aħħar nista' ngħid li dan il jista' jkun hemm relazzjoni ġdida fil-reġjun u din li hija l-kwistjoni li trattaw illum. As we managed to build over a negotiation Negozjat li dam għaddejjin 13 il-sena bħafna momenti diffiċli, ħafna xettiċiżmu ma wasalna għal riżultat storiku. Għanna bżon investu issa fuq il-possibilità li konna kooperazzjoni differenti fil reġin Aħna mumiex, mhux sabajna fħalna mux nafru li mux ħatkun ħada faċli li ħat iġri mill-lejl innar, ħajkunem eh, xkil, ħajkunem eh, kontrattempi ma naħseb li bla eh, il-fatt li ġiġa ġiet iddikjarata iva pass il qoddim Ġifieri l-volontà li huma jkollhom eh, biex implementaw l-ftehim li jiffirmaw. Sena issa sena ilu ħafna kienu daw li ma mħassewx li nistaw nafslu għal ftejn U rejna li kellna raġun. Jekk aħna nkomplu naħdmu fl-imkien, maqodin bħala Ewropej flimkien mal-komunità internazzjonali naħseb li nkun nistaw nissorprendu l-xettiċi. Il-dialogu bej il-poteri reġjonali mizbidu Sabra Saudi u l-Iran huwa l-unika forma mill-konflitti li hemm fil-vant nofsani. Fl-aħħar snin il-ġlida għal eġonomija reġjonali eh, waslu għal situazzjoni fejn E, gruppi bħad Daesh qed iwaslu għal iżjed u iżjed kaosu biex jippruvaw jaslu għal poter. U e, tibta disputa internazzjonali bej Arabia Saudija u l-Iran tista tiġi interpretata u ta' pala konfrontazzjoni reliġjuża bej sunni u xita. Għana mux ħanitkellem fuq il-Jemen issa, ma ħanitkellem fuq il-Jemen għada, imma mekku kol għanna dik il-situazzjoni, għax dan kella eh, dat tip ta' konflitti jistaw eh, jiddistabilizzaw l-Irak u l lebano jistaw jiddistabilizzaw komunitajiet musulmani fid-dinja kollha, mill-Azja sal-Afrika eh, u u fil-Sahel tensjoni bilaterali ta' dit-tip jista' eh, twassal għal diżastru fir-reġjun biex proċerta proċessi eh, jistaw eh, waslu għal situazzjoni verament perikoluza. Għalek għed t-provaw kontrollaw u naqsu t-tensjonijiet, koordinazzjoni bejnitna pal-Ewropej biex natu dat tip ta' messaċ u kif ukoll mal-psiħba internazjonali tagħna biex ngħidilkom pereżempju lill-Ministru ta' Affarijiet Barranin tal-Indonesja li tkellimt miegħu qabel ma mort l-Iran u l-Arabja Saudi biex nippruvaw niffaċilitaw il-kontroll tal-konflitt. Dan juri kemm huwa importanti li naqsu t-tensjoni għax jista' jkollha implikazzjonijiet għal tlieta jew erba' kontinenti fid-dinja għax jista' jwassal għal problemi fil-komunitajiet musulmani f'ħafna postijiet. Aħna eh, mal ewwel kellna għamilna reazzjoni għal qtil tal eh, ta' xek fl-Arabja Sawdija kif ukoll oħrajn li tawom il-pina kapitali eh, kif jien dekerazzjoni ta' dekinar eh, dek is-sentenza ma setax tista' eh, tkun l risposta adekwata għal reat jew għal terrorismu. L-Unjoni Ewropea hija kontra il pina kapitali u aħna għadna favur li titneħħa il pina kapitali fid-dinja kollha. U dina ovvjament u koll tinkludi l-Iran li e, rekord taħħa f'drittijiet ta' bnedem ħassibna u jiena ħaġa li jiena badna l-Ministru ta' Affari Bajin tal-Saudi Arabia u l-Iran ta' iż-ġrijana. Il-każ speċifiku ta' Sheikh Imr għannim għandu konsekwenzi seri dak li xaqsam dik libertà ta' espressjoni u espressjoni ta' libertajiet passiċi politiċi, ħaġa li għandha jkollna salvagwardja fil-kull każ anki fil-qafas tal-ġlida kontra terrorizmu. Aħna kienet għadna pożizzjoni immedjata dwar il-reazzjoni fl-Iran u xej li ma jista' ġustifika attakki fuq ambasċati, fuq konsulati kif ġara fil-kas tal-ambasċata Arabja Saudi fil-Teheran u f-Mashad. Il-kuntatti mm, tiegħi mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-pajjiżi eh, li l-Iran għandha tirrispetta eh, l-obbligazzjoni internazzjoni inkluż li jinkludu l-protezzjoni l-ħarsin tal-reprezentazzjoni diplomatiċi. Miż-żewġ Fil-kontatti li kena wara, għax jena għaltajtu kol Massur Sur Zarif fit-tmim il-ġimma, il-messaċ ewlieni li wassalt u għalli minn banda nipprovaw nġestixxu dawn it-tensjonijiet bilaterali minn arma noħol u riskju li dan il-konflitti jinfirxu fir-reġjun u anki illi inkomplu naħdmu għal paċi fis-Sirja u fil-Yemen u nevitaw li kunem iktar destabilizzazzjoni f'din iż-żona b'mod partikolari eh, fir-rigward tal-Libanu u serħu li moħħi miż-żewġ naħat għalluli li hemm eh, mezz kif wieħed jista' jħares u jipproteġi dawn il-proċessi hemm dawn il- proċess ta' Sirja li għandu bżonn il-protezzjoni ta' kulħadd biex ikun jista' jinbeda u forsi kollu ċans jirnexxi. Għall-istess raġuni jiena fl-ewwel ġranet tas-sena iddiskutejt is-sitwazzjoni u ir-riski illi jem eh, li situazzjoni tiġġenera ma' Stefan Demestura, ma' segretarju ġenerali tal-Lega Arbija mal-Ministri ta' ħafna pajjiżi Arab u Afrikani u anki sħansitra Ministri Azjatiċi edin koordinaw il-messaċ tana Eh, mux biss ma l-imsiħba tana, imma anke fuq livell Ewropew kif għamilna il-biraħ fil-Konsil tal-Affarijiet Barranin. Mbagħad li aħna insibu soluzzjoni negozjata għal konflitti li għaddejjin bħalissa fil-vant nofsani huwa interess fl-interess ta' kulħadd jekk aħna nkomplu nħallu l-gwerra eh, t t-kaxkar eh, nkunu biss qegħdin ngħinu il-terroristi u hemm ir-riskju ovvjament illi din dan il-konflitt jista' jinfirex u dan huwa messaġġ li aħna rridu nwaslu lil ħbib tagħna fil-Arabja Sawdija u fl-Iran jekk it-tensjonijiet ma jeqfux kulħadd se jitlef m'hemmx pajjiż wieħed fir-reġjun li jista' jibbenefika minn din it-tensjoni. Hemm bżonn ta' soluzzjoni fejn jirbaħ kulħadd. Uh, u l antitesi ta' dan huwa il-kaos kif għadna fuq Sirja l-istess japplika għal Libja l-lum smajna affarijiet eh, inkoraġġanti. Forsi rna xinna nlaqqaw il-membri kollha ta', ta dik is-sitwazzjoni li hemm fil-Libja kif għamilna ma' Sirja aħna ma nistawx nesponuhom għal tensjonijiet illi jemżon illi ikunu kontenuti u kontrollati. Aħna irridu nipromuovu id-dialogu u niġġieldu uh, kontra terrorizmu kifat aktar kmini meta konna qed niddiskutu l kolombia din hija l-lezzjoni tal-Unjoni Ewropea l kooperazzjoni reġjonali li twassal għal paċi u prosperità Eh, prosperità illi aħna inna neħxu għaf 60 sena u għabbis permezz ta' bil kooperazzjoni u sħubija li rnexxinna nelbu sekli ta' ġliet u konflitti u neħxu fil-paċi fil-, fil reġjun tagħna hija permezz ta' kooperazzjoni reġjonali u mhux permezz tal-konfrontazzjoni jew il-kompetizzjoni illi jista' jirbaħ kulħadd u dana huwa minnu iktar u iktar għal żona bħal vant nofsani u issa il-lista tal-kellima l-onorevoli Preda. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Rappresentantoli. Kif eh, il-tensjonijiet bejn l-Arabja Sawdija u l-Iran laħqu issa eh, punt ta' krizi ġdida, bżon li kunem relazzjonijiet diplomatiċi ma' Teheran fil-bidu ta' s-sinja, dana dejjem eh, bil- bat kien hemm il-qtil ta' il-mexxej xit u koll eżekuzzjoni ta' 47 persuna fostom nemr għal nemr kien l-ikbar eżekuzzjoni wetqa mill-Arabja Sawdija mill-1980. Memx għalfejn nfakru l-fat li aħna ovvjament ma naqblux mal-pena tal-mewt u nċeħduwa b'mod kategoriku hemm bżonn illi nkomplu niġġieldu biex eh, tieqaf eh, għal dak li huwa għaddej fl-Iran fuq dak li għandha xtaqsal bena kapitali mhux xejn glorjuż, pereżempju l-sena li għaddiet fl-Iran inqatlu in, in eh, tmenin ruħ għalhekk il-proposta inizjali li ġiet meħbib tagħna komunisti, soċjalisti, liberali u ħodor kienet bissi li niddiskutu fuq l-Arabja Sawdija u nikritikawa. Imma naħseb illi bħalissa aħna qed niffaċċaw fażi ġdida tal-konfrontazzjoni bejn ix-Xiti u s-Suniti jiena naf illi aħna eh, għanna eh, diffikultà li naċċettaw is-sitwazzjoni kif inhi dan huwa żball u hemm bżonn illi nieħdu bis-serjetà ħafna dak li qaltilna rappreżentanta Olja jiġifieri nippruvaw nikwitaw dawn il-konflitti għaliex inkella dawn se effettwawna b'mod drammatiku fis-snin li ġejjin. L-Onorevoli Howitt. Grazzi, President Iva. Aħna għanna nilqaw l-implementazzjoni tal-pjan konġunt ta' azzjoni u il-rappresentant Olja se jkollha l poċa dan tal-Parlament biex tikkompli tikkopra mal-Iran imma eh, issa rridu innaqsu t-tensjonijiet u nirrikonoxxu l fat li l-Ewropa għandha interessi komuni ma' Riyadu Teheran fl-enerġija, sigurtà, riżoluzzjoni tal-konflitti u l-ġlida tat-terrorizmu imma anke hemm differenzi komuni frabta ma' żewġ pajjiżi fuq il-pina tal-mewt, standards demokratiċi, ġustizzja, fuq minoranzi reliġjużi u restrizzjonijiet kontra n-nisa. Iż-żewġ pajjiżi m'għandhomx ħallu finanzjament estern li jista' jiddistabilizza pajjiżi oħrajn u direttament jew indirettament jappoġġa gruppi estremisti. Jiena nitlob li Sinjura Mogherini eh, biex tajdilna li ma salvagwardji kontra terrorizmu qed jintużaw għaliex xuħut minn dawk li inqatlu fl-Arabja Sawdija ma kienux terroristi imma fil-fatt huma dissidenti politiċi. Mbagħad hemm l-opinjoni politika li tajt li l-mira li l tpoġġi ċittadini fil-mirja fil-mira fil-Yemen huwa kontra il-kodiċi tal-kondotta tal-Unjoni Ewropea. Nittama li issa waqqafna l-iżvilupp tal-arma nukleari f'dan ir reġun u issa jirnexxina wkoll nwaqfu n-negozju farmi konvenzjonali naraw f'dawn ħafna zoni hemm il-Musulmani Sunni illi jgħixu eh, maxiti b'mod paċifiku u dan għandu jkomplu hemm bżonn ta' kooperazzjoni politika għal ġejjeni kemm l-Iran u l-Arabja Sawdija għandhom rwol jaqdu fir-reġjun. Imma dan m'għandux ikun wieħed ta' skaptu tal-ieħor it-tnejn jistaw ikunu parti minn eh, struttura ta' sigurtà fil-vant nofsani fil-waqt li l-oħrajn edin waqfu il-komunikazzjonijiet diplomatiċi aħna għanna insaħuhom. L-Onorevoli Belda. Grazzi, Signora President. Ħalli naraw l-affarijiet kif inhuma. La l-Arabja Sawdija u laqas l-Iran muma bħalissa qed jagħmlu kontribut għas situazzjoni umanitarja urġenti għal vant nofsani stabli kemm Riyadu Teheran qed jiġġieldu kontra l-Istat Islamiku. Alla volja għalanijiet kontradittorji l-Istat Islamiku qed jimmira anki kontra l-Ewropa dan iġibni għal dak li għal espert Ġermaniż fuq il-politika tal-Arabja Sawdija minħabba li dawn għandhom networks disponibbli għalihom il-punent irriti jikkopera iktar mal-Arabja Sawdija jekk aħna rridu niġġieldu kontra l-Al-Qaida u l-Istat l-Istat Islamiku. Għalek, jekk aħna nqarbu iktar lejn pal-Ewropa lejn nqarbu iktar lejn l-Iran, kif nistaw aħna niġildu iktar il-ġihadizmu Grazzi, Signora President, Signora Mogherini dak li jaqat l-Arabja Sawdija mal-Iran hemm iktar minn dak li eh, jisseparom eh, tortura istituzzjonalizzata, il-pena tal-mewt u l-ġnus ma'uda ek jiddiskrivu il dawn iż-żewġ pajjiżi barra minn hekk hemm ukoll hemm is-seta tal-żejt tal, tal, tal l-Arabja Sawdija ħasret ukoll id-difiża tal- drittijiet tal-bniedem. Issa ma namlux l-istess palma l-Iran jekk l-Iran waqqaf il-programm nukleari tiegħu hija eh, aħbar tajba ma damma ma jistax ikun skuża biex aħna nitolbu inqas minn għandhom fid-drittijiet tal-bniedem. Rridu ftejim eh, kummerċjali iva, imma imma m'għandniex nċedu il-gvern tal-Iran illi ma jagħmelx il-parti tiegħu il-suċċess fir relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Iran mhux biss eh, se jaffetwa n-numru ta' kontratti li jirnexxilhom jiksbu l-kumpaniji tagħna, imma anke kif irridu naħsbu kif se il-ħajja ta' ċittadini ta' dawn il-pajjiżi. Hemm nisa li huma oppressi, diskriminati u rridu nibqaw ninsistu sakemm nieħu riżultati konkreti. Mr. Urban. Grazie. President, Signora Mogherini. L-ikbar esportatur tal-żejt fid-dinja qatel 2200 ruħ fl-aħħar eh, deċenju u ġellhom jiffirmaw dokumenti u uh, uh, stqarrijiet il laqas kienu jifmu il-numru ta' dawn l-eżekuzzjonijiet zdiet minn meta laħaq ir-re ġdid. Issa għandna problema problema li għal ħin intom zammejtu l-Arabja Sawdija bħala imsieħeb preferit fir reġjun grazzi għal kontratti ta'kom ta' infrastrutturi u eh, eh infrastrutturi ta' kumpaniji franċiżi, ġermaniżi, spanjoli li għalsu bis-silenzju il-ksur sistematiku ta' drittijiet tal-bniedem bi strateġija ta' xiri ta' rediet li inkludi il-gvernijiet u mezzi tal-medja u tal-komunikazzjoni fl-Unjoni Ewropea kif rajna minn Wikileaks jew inkella id-dħul tal-Arabja Sawdija fil-Kumitat ta' Drittijiet tal-Midem tal-Ġnus Maquda grazzi għall-appoġġ tal-Gvern tar-Renju Unit. Sinjura Mogherini, f'dawn l-eżekuzzjonijiet eh, dan l-imsieħeb tal-Unjoni Ewropea et jagħmel politika internazzjonali permezz ta' dawn l-imwiet. Intom tidu tażlu tridu tazlu bejn xi tridu jekk l-affarijiet isiru sew fl-Arabja Sawdija u l-Iran jew inkella eh, taħsbu għal xi ftit kontratti li jistaw jiksbu l-kumpaniji Ewropej. Kellim li miss. Signora Mogherini, jena se nitkellem fuq l-Iran biss u ngħid jiena ħerqan illi nerġa nibdew naħdmu mal-Iran, aħna għanna nċentif u potenzjal kbir biex naħdmu mal-forzi tal-progress. Taħ temmek, nifraħlek, Signor Mogherini, għal dak li ksibt sissa, ma meta aħna naraw il-progress li qed issir mal-Iran, eh, ninkwetaw ukoll l-affarijiet kif sejrin allar fl-Arabja Sawdija qed naraw li um, interventi dizastruzi militari, mod partikolari anki fil-Yemen, mbagħad il eh, ovvjament kif wieħed jaħdem me pajjiż għal ieħor huwa differenti imma dan il-pajjiż bi 5.6 biljun eh, euro eh, farmi lill-Arabja Sawdija li qegħdin jintużaw ħażin. Edward Santiago kritika ħafna dan li huwa il-kap ta' Save the Children's Yemen Eh, jaqal li l-Renju Unit eh, jgħati l-impressjoni illi il-beħ tal-armi jgħat jgħin il-ħajja ta' dawn it-tfal. Aħna Signora Mogherini, jiena issa se niktiblek mistoqsija konkreta ħafna li xina naħseb illi hemm ħafna eh, dubji dwar legalità tal ftejmiet dwar il-beħ tal-armi, mod partikolari kif dawn qed jintużaw fil-Yemen xtaħsbu intom il-servizzi tijak dwar il-legalità u jekk ma, ma sarriċ evalwazzjoni ta, ta' dan forsi għanda s-sil, l-Onorevoli Castaldo. Grazzi, President. L-interlokuturi kollha huma l-istess imma xuħutu aktar ugwali mill-oħrajn, Mod partikolari jekk għandhom l-ikbar riservi ta' żejt fid-dinja u ħafna miljuni ta' dollari xinvestu. U dana jispiega il-mod kif il-punent iġib pruħu vizavi dawn il-pajjiżi u dim il-predikazzjoni estremista. kollox fiskiet u issa dan l-47 kondanna għal-mewt li waslu għal-eskalazzjoni minna rebda preċedent. Kif għanna ninterpretaw dan eh, li għet jiprofaw juru kemmu ma b'saħħithom il-dar ta' Saud? jew inkella irridu jobbligaw lill-alleati biex jiddeċidu li ma naħasa joqodu. Dawn huma mistoqsijiet li m'hemmx tweġiba lihom, illa l-unika ħaġa ċerta hija li hemm bżonn assoluti li aħna nitolbu li l-allejati tagħna jkun intransiġenti fil-ġlieda kontra terrorizmu, kontra l-finanzjaturi ta' terrorizmu u dawk li predikaw it-terrorizmu, koerenza mal-valuri tagħna b'mod partikolari kontra l-pena tal-mewt u nipretendu koll l-istati membri waqfu l-flussi ta' armamenti li l-Arabja Sawdija kienet l-ikbar importatur fl-2014 għalix inkella il-dem tal-vitmi fil-Jemen se jaqaw u koll fuq il-kwikab li fuq il-bandira tagħna. kellim li mes il-konflitt bejn l-Arabja Sawdija u l-Iran eh, il-periklu illi ikkompli li l-konflitt jena raw xin jiġu fil-Jemen pala eżempju dana jista e, e, ikkompli e, jinfirex ma' reġjun kollu kollu riżultati irreversibli dizastruzi għal vant nofsani u hemm il-periklu illi dan qatt jista' jseħħ. Jiena nilqa il-negozjati u riżultati pożittivi miksuba fir-rigward tal-negozjati mal-Iran u rridu nimxu l-qoddim b'tali mod illi kunem pajjiżi f'dan ir-reġun li huma stabli rridu nevitaw illi kunem stati falluti f'dan ir-reġun. U ovvjament irridu niġġieldu kontra dak kollu li jista' jiddestabilizza jiġifieri pereżempju d Daesh l-istabilità tista' tinkiseb biss permezz ta' demokrazija u l-istat ta' dritt. L-elezzjonijiet fl-Iran issa se jiruna jekk l-Iran abbaċ triq tajba. L-Arabja Sawdija hija sfortunatament imbeda ħafna minn dawn il- l-izviluppi kif rajna dan l-aħħar. Ovvjament aħna ma nistawx niddeċiedu jew najdu eżatt eh, eh, mbassru x'se tagħmel l-Arabja Sawdija, imma rridu nkunu ippreparati biex nillimitaw lill-Arabja Sawdija. Kellim li mis. Grazzi ħafna il-lanijiet tal-politika tagħna għandhom ikunu li niżguraw il-paċi u r rispett tad drittijiet tal-bniedem fil-vant nofsani Dawn huma affarijiet importanti ħafna għalina fl-Ewropa li mis-Sirja minn dik il dak ir-reġjun kollu qed naraw l-ikbar numru ta' refuġati li qed jasal fit-territorju tagħna. Aħna naħsbu li l-drittijiet tal-bniedem fl-Arabja Sawdija u fl-Iran qed ikunu imkazbra u dawn iż-żewġ pajjiżi huma involuti fil-gwerer u mhux biss mal-Yemen imma anki b'mod indirett permezz tal-kontributi finanzjarji huma involuti wkoll fil-ġlied fis-Sirja u fl-Iraq. U issa bħala Unjoni Ewropea aħna għandna opportunità għaliex l-Arabja Sawdija qiegħda tidbiet mill istati Uniti u toqrob lejn l-Europa. Aħna rajna situazzjoni beneficiali għalina mifl-Iran u nistaw forsi naslu biex nħuq l-għanijiet tagħna b'mod iktar faċli irridu l-Arabja Sawdija tieqaf tkun involuta f'dal gwerer tiżgura li jkun hemm id-drittijiet tal-bniedem u nieqfu nesportaw l-armi f'dawn il-pajjiżi. L-Onorevoli Bostinaru, grazzi Signora President. Sinjura Rappresentant li l-eskalazzjoni ta' dan l-aħħar ta' fit-tensjoni bejn dawn iż-żewġ pajjiżi għax ħaġa li tħassibna ħafna. Din hija problema għal reġun illi diġà huwa maħkum minn problemi bħal dawn. L-unika possibilità biex noħorġu minn din il-kriżi hija li l-Unjoni Ewropea tagħmel il-kontribut tagħha sabiex il-żewġ partijiet jitqarbu liktar l xulxin u jiltaqa madwar mejda biex jitkellmu. Il-proċess ta' Vienna għas sirja mandux ikun kompromess u dan ir-reġun mandux jibqa reġun ta' għal eh, ta' konfrontu ta' ġliet bejn il-xiti u s sunis Rridu nkunu pragmatiċi ma' żewġ naħat biex dan il-konflitt ma' jkomplix jeħrax. Grazie Presidente. Grazie President. Il-ftejim nukleari biddel il-situazzjoni fil-vant nofsan l-ostilità u l-elluq tal-Amerikani lejn l-Iran u l-alleanza tagħhom mal arabja Sawdija kienu għal ħafna snin eh, il-bażi tal-politika eh, fil-vant nofsani dan ir-reġun li l-in mill-kwistjoni tal-bejn il-problema bejn l-Izrael u l-Palestina, ir-rivalità bejn l-Iran u l-Arabja Sawdija u l-konflitti bejn is-Siti u l-Suniti se jibqgħu dejjem iktar determinanti. L-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti fin negozjati fuq il-plan nukleari tal-Iran mal-Sinjura Federica Mogherini li nirringrazzjaw għal darbohra dan il ftajim li l-lum huwa wieħed mill luni ftit sinjali ta' ta' għandu biss ikun l-ewwel pass għal pjan iktar wiesa mal-Iran li inkludi suġġetti reġjonali bħal relazzjoniet ma' Sirja, Yemen, il-Libanon, l-Iraq u l-Afganistan. L-Ewropa hija impenjata f'ħidma ta' stabilizzazzjoni fir-reġjun biex twaqqaf it-terrorizmu u s-sitwazzjoni ta' migrazzjoni li inħalqet minn dawn il-gwerer u aħna rridu nevitaw li provokazzjoni jiġu minn fejn jiġu jeddu il-tfittxija għal paċi fis-Sirja. Aħna rridu ngħidu li aħna kontra l-pena tal-mewt kull opportunità li konna madana kollox jitlob iktar Unjoni Ewropea, iktar għaqda u iktar Ewropa. Mrs. Gomez. Signora Gomez. L-eżekuzzjoni eh, ta' xejk għal-min eh, eh, u 46 il-persuna ħra provokazzjoni ovvja li ma twassal xejn għal tlif eskalazzjoni ta' situazzjoni fir-reġun kif kien hemm taħdid ta' din fi Vjenna. Issa, il-bżon li nħarsu l-ambasċata ta' Saudi Arabia, xisser koll li dawk li huma l-iktar eh, radikali eh, qed joħolqu eh, il-kwas. Naħseb rridu tassew narfu Senjora Magherini li aħna rridu Nikritikaw il-literan meta hemm bżonn speċjalment fuq id-drittijiet tal-bniedem, imma fl-istess ħin m'għandniex nieqfu milli naħdmu eh, magħhom mela li għandhom stat funzjonali u jekk jistgħu waqfu darba dejjem il-ġita fis-Sirja u li neħelsu minn situazzjoni fejn konna eh, Saudi Arabia u il kataru u oħrajn li finanzjaw id-dex għallura Iva, rridu namlu l-almutana, ma nistawx eh, nattu nattu il-ksara li qed jagħmlu. Grazzi President, nirringrazzja l signora Mogherini tal-kelmitna fuq is-sitwazzjoni bejn l-Arabja Sawdija u l-Iran. Aħna mħazbin anke minħabba d-dibattitu li għadna kif għalaqna il-fat li il-konferenza tal-paċi fuq is-Sirja għandha minn tkun posposta għaliex anke minħabba li aħna nafu li l-paċi hija eh, tista' tinsab fi dialogu mill-partijiet kollha u kooperazzjoni bejn iż-żewġ settat reġjonali li huma involuti mill-qrib fil-dak li li għaddej fis-Sirja Aħna ma nistawx nippermettu illi il-relazzjoni diplomatiċi jixxejnu eh, meta wieħed iqis il-passi kbar li għamilna l-qoddim permezz tal-ftejma l-Iran rridu namlu sforz kostanti sabiex il-pina tal-mewt tkun abolita li xtamu miex le sekondarji u laqqas ehm, mhux rilevanti dawn huma affarijiet li rridi nisħu fuqhom ma' kull min ikun il-pajjiż meta dawn ikunu medda. Is-Sur Mamikens, grazzi Senjora President, u issa Signora Mogherini, Aziz Deputati, eh, nafu li eh, situazzjoni fi Saudi Arabia tista' twassal għal iktar destabilizzazzjoni. Eh, situazzjoni farmen tista' twassal ukoll għal iktar estremizmu eh, inqas eh, ta' possibilità ta' ħarsien eh, tal-ambasċata ta' Saudi Arabia hija xi ħaġa ehm, il-fat li għanna jitneħħija eh, ta' sanzjonijiet nasbu li hija mod tajjeb kif eh, nistgħu nibdew nibdew dialogu li eh, niftħu dialog li nsaħħu dialogi mal-Iran ukoll huwa importanti nafu li għanna anke roadmap issa fuq situazzjoni fuq is-Sirja biex nibdew proċess ta' paċi, nixtieq ta' sew nsaħ nitlob eh, miżewġ naħat li huwa essenzjali ninfokaw eh, għal proċess ta' paċi li ikun hemm it-twaqif ta' finanzjar ta' gruppi eh, terroristiċi u twaqif ta' dejat u ħabiti li huma frott tal-attentati terroristiċi li rajna f'Pariġi Beirut eh, u fl-Eġittu. Grazzi, issa nista' nadi il-kelma l-tlet delegati taħt il-proċedura kiex di għaj l-ewel persona l-onorevoli Borċak. Grazzi, eh, Signor President, redit eh, l-kelma nishtiq nejt li nifraħ l-Sinjora Mogherini Ela li għax nexiela mm, solvi situazzjoni eh, U nixxen kun naf, pero x'kienet eh, deċiżjoni meħuda nar-resibt eh, xi jfisser dan la pożizzjoni ta' Saudi Arabia għal daw kolla li jirrappreżentaw l-oppozizjoni ja huma jħossuhom abbandonati mill-Unjoni Ewropea ma naħsibx li dan għandu kull il-każ u nittama li aħna nkunu qed nappoġġjaw dawk il-partijiet ta' soċjetà li qed jippruvaw eh, joffru alternattiva illi niprevjenu li l-affarijiet imorru għalla hija xi ħaġa importanti li tikkontribwixxu għaliha, partikolarment f'dan ir-reġjun vulnerabbli. Grazzi. Signora President, l-avvenimenti li ġraw komplew jħorqu distabilità fil-vant nofsani. Naħseb eh, li eh, l-Unjoni Ewropea ħad kompli tigrava situazzjoni. Jena tassew eh, mħaseb li jekk nkomplu nipromovu il-firda bejn sunniti u xiniti, affarijiet ħaj komplu jmorru għallar għanna Sirja, għanna l-Jemen u jistawu faqqa għanka konflitti jibna di oħra. Ma dana kollu għatem tama biex namlu neħdu deċiżjoni tajba. Jena tassew eh, nifraħat neħja ta' sanzjonijiet għal li ġdanħa jiftaħ il-bieb għall-investiment barrani u kolli tajb il-ħajja tan-nies ta' Saudi Arabia. Barra minn hekk jiena kont impressjonat meta kont hemm eh, li ġġiet eh, maħtura l-ewwel l-ewwel konsillira mill-Arabja Sawdita. Naħseb illi aħna nkomplu nappoġġaw miż-żewġ naħat iridu jirrispettaw il-non interferenza tal-sovranta ta' xurxin u nasab li eh, dan kollu eh, jitlop li la Saudi Arabia laqqas l iran meħassu għom marba mill-proċess ta' paċi fuq il-proċess ta' paċi ta' Sirja. Grazzi, fehdan eżlam eh, mem differenza bejn sunniti u xiiti, differenza bejn is-sufizmu, bejn il-wahabizmu, u għasa kull wahabi ma jappoġġja il-kastigi eh, kifra. Ma insomma, il-monarkija ta' Saudi Arabia twassal l-indottrinazzjoni eh, li nafu li waslet għal-ISIS, un li għanna nġildu daw kolla li eh, li waslu ġarċertu nies li jidu jiva jena kondannata li kristjana anki sepe li eh, iktar kmieni meta tajt rapportan ta' roħut eh, li eh, jiddefendu kawza ġusta ma ma nexilumx jamlu dan jena nemmen fil-Union Jack ma sur Corbin il-mexejja tal-Partit Laburista xer il-bandira bajda mux kapaċi defendi il-valuri li jamlu fjom. Issa, il-kelma l-Sinjura Magarini nibda billi nejt li Iva dejjem kien hemm eh, asma bejn is-suniti u x-xiniti wkoll eh, asma fedan eh, il-faxxa sunnita u nasef li dan l żgur illi kompla komplika il-ħajja li. Tina turi u koll li dawk kolla li huma involuti anki fid-dinja musulmana jarfu uh, mhux eh, tant eh, konfront politiku, ma konfront reliġjuż illi jużu juża propju id divizjoni għal fini propji sanniti u xiiti, però rridu narfu illi f'bosta pajjiżi eh, jiexu fl-imkien pala pala u dan għal sekle sħaħ minkejja il-fat li min jiprovajġa il-ferda b'mod politika jibqa' jagħmel hekk. Ridu naraw ukoll dak li qalu xi wħud fuq eh, għafas ta' sigurta komprensiv. Naħseb dan huwa l-mod kif aħna rridu nżguraw il-paċu sigurta li hija tant meħtieġa għad-dinja. U naħseb li huwa dan in-nuqqas ta' viżjoni ta' għafas komuni ta' sigurta li propju huwa nieqes u li għandna bżonn kif nista' nejnu issa u fl-aħħar mill-aħħar xaħda li għaf l-interess tagħna li nifaċilitaw proċess bħal dan u tqalu iva ma neħdux eh, naħa oħrajn qalu iva na relazzjonijiet mhux eh, ħażina ma somma jien ngħid li għandna relazzjoni tajba ta' xogħol għanna ċertu kanali li jaħdmu eh, kemm mal-Iran u kemm ma' Saudi Arabja l-implementazzjoni ta' dil ma' l-Iran fuq il-programm nukleari ċertament tiftaħ bibin ġodda ta' tidiet bilaterali għanna relazzjonijiet ma' l-Iran u ma' Saudi Arabia illi ċertament iridu eh, nkunu ċari fuqhom. hemm aspetti differenti eh, li madanu kollu jeħtieġu eh, konsiderazzjoni ta' realtà reġjonali, eh, soluzzjoni differenti għal kriżi li għandna u koll it-tisħiħ ta' rezilienza tal l ewlenin li huma partikolarment miftuħa għal dawn divizjonijiet bħal pereżempju l-Iraq, il-Libanu u oħrajn rridu naħdu konsiderazzjoni wkoll l-iżviluppi interni bħal pereżempju sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem illi aħna ddiskutejna mal kontroparti ta' Saudi Arabja u dak tal-Iran u permetu l nejt u koll l-kwistjoni ta' zejt Nasib eh, tridu taġġornaw riflessjonijiet ta'kom, eh, li jiex il-prezzijiet ta' zejt eh, tafu li bidlu il-mod kif aħna nitrattaw mal-golf. Eh, Nafu li għanna agenda u għem kollox, aħna resqu l-karti kollha fuq il-mejda, din situazzjoni privileġġata meta nitkellmu ma' nimsabba tagħna fir-reġjun għalfejn. Li għaxa l-agenda tagħna hija ċara, trasparenti, koerenti u vera li hemm ċertu eh, aġendi ekonomiċi u kummerċjali differenti eh, Imma aħna bħala Ewropea ma għandniex ħaġa bħal dan, allura niktar marġini ta' manuvra biex jkun jista' jkun diskors politiku eh, ċar. Allura ejja eh, nkomplu ninvestu fir relazzjonijiet tagħna magħhom eh, u partikolarment u l-ewwel qabel kollox man nies forum differenti naraw li dan implementaw, rridu nkomplu nsaħħu l-isfera tal-politika esterna tagħna fuq il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem, tal-liġi internazzjonali u tieni punt importanti mhux biss ma' Saudi Arabia u mal iran imma pajjiżi oħra madwar id-dinja huwa x-xogħol tagħna fuq eh, it-teħja tal-pena tal-mewt u dan fuq il-prinċipji, il-prassi u l-esperjenzi tagħna. ċaj li din hija miżura ineffettiva biex ma nejdu ukoll li hija inumana. Ma somma, effettiva biex tiġielet eh, reati u il-terrorizmu partikolarment. Allora, grazzi eh, u naħseb eh, li dawn l-ispunti jistaw imesċuna l-qudiem u grazzi tal-li tkomplu tikkontribwixxu għal-ħidma tagħna f'dan ir-reġjun illi huwa reġjun rib mux biss għal-qalbna ma' u koll eh, interess dirett tara minħabba s-sikurta u l-stabilita Ewropea. Grazzi.